approvazzjoni tal-minuti ma dan ma jkunx hemm min joġġezzjona dan jiġu meqjusa bħala adottati. L-ewwel rapport huwa tas-sur kwartieri vot wieħed vot nominali. Il-votazzjoni miftuħa. The vote is... Il-votazzjoni maluqa. Kulħadd tivvota? Iva votazzjoni maluqa. adottata. The second vote today. It-tieni votazzjoni tal-lum huwa ir-rapport Missur Swinburne fuq il-poteri. Is-Sinjura Swinburne tajt il-President fuq il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet. L-ewwel ser nivvotaw b'mod blok minn 2 sa 5 u minn 8 14 minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Għanna menda numru wieħed maqsum f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. It-tieni parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. niverifikaw mod elettroniku. Jien naħseb li l-vot kien ċar tgħid il-President. Amenda sitta maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti. Tajb wis mela nerġa' niverifika. Jiena l-ewwel darba li qed eh, immexxi l-votazzjoni mela ser ngħaddu għat-tieni parti ta' emenda luru wieħed ngħaddu għall votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni miftuħa. it-tieni parti ta' amenda numru wieħed. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Amenda sitta maqsma f'żewġ partit l-ewwel parti dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet moċċar it-tieni parti sa minnu favur. Kontra Astenzjonijiet? Din għaddiet. Issa naddu għal-amenda seba, minu favur, kontra, astenzjonijiet, u naħseb nixtieq nivverifika dan il-vot. Ħaniftaħ il-vot elettroniku għal amenda numru 7. Nala il-votazzjoni. U din għaddiet. Amenda numru 15. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Nasab nixtieq nerġa' verifika dan il-vot. Mela, niftħu l-votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-proposta tal-Kommissjoni minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Il-votazzjoni fuq rezoluzzjoni leġislattiva għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għattilet punt fuq l-agenda. Għawnek għanna rapport fuq il-konferenza tal-ġnus ma'uda dwar tibdil tal-klima l-2014 fil-Lima, fil-Peru. Nishtiq nibda paragrafu 4 maqsum f'żewġ partit l-ewwel parti. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Tini parti minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ikkolli verifika u ser niftaħ il-votazzjoni elettronika. U il-votazzjoni elettronika. Għaddiet. Naddu għal amenda numru 1 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 14 ma' żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet, Naseb il verifika mill-ġdid għaliex għandna maġġoranzi simili ħafna niftaħ il-votazzjoni elettroniku fuq paragrafu 14 l-ewwel parti. Nala il-votazzjoni. U din diġaġi ta' adottata. Tini parti. Mela, Milamnu favur, kontra, astenzjonijiet. Nishti verifika mill-ġdid. Nerġaw, nivvetaw b-mot elettroniku, niftaħ il-votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Naddu issa l-paragrafu 16, amanda disa minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 16, Ivek, maġi ċaċċettata rridu nivvota fuq test oriġinali minu, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 24 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. Paragrafu 26 ma' sma f'żewġ partit l-ewwel parti dak ma' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. It-tieni parti minu favur. Kontra. Astenzjonijiet? Din għaddiet. Paragrafu 29, amenda numru 2, dawk ma favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Paragrafu 32, minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Paragrafu 33, amenda 3, minu favur? kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 35, maqsuma fi tlet partit, l-ewel parti minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, tini parti minu favur, kontra, astenzjonijiet, dinu kol għaddiet, u t-tilet parti minu favur, Kontra? Astenzjonijiet? Din maddiċ. Paragrafu 36, amenda 10, minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Nixin verifika mill-ġdid? Mela ser niftaħ il-votazzjoni elettronika dawk li ma favur. Ser nerġa' niftaħ il-votazzjoni elettronika, skużawni, intom tidu tafsu l-buttuna wara kollox. Nala il-votazzjoni. Nista' ngħid li din għaddiet. Sa paragrafu il-test oriġinali jaqgħu naddu mal-ewwel għal paragrafu 39 amenda erba' minnu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Din għaddiet? Anzi ma ddietx, ritnajt li ma tajt il-President, skużawni mill-ġdid, Paragrafu 4 ma sanna żewġ partijt, l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet din ukoll għaddiet. Paragrafu 43, paragrafu amenda 5 minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet Jider li maddeċ, moċċar, paragrafu 51, minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? U din ġiet adottata. Amenda 6, minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Din maddeċ. Paragrafu 56 maqsuma f'żewġ partit l-ewwel parti. Dok ma favur? Kontra? Astenzjonijiet? Din għaddiet it-tieni parti dawk li ma favur? Kontra? Astenzjonijiet? Din ukoll għaddiet. Paragrafu 57 l-ewwel parti nu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Din għaddiet? it-tini parti minnu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Din ukoll għaddiet. Bat wara paragrafu 60 għanna amenda 12 dawk ma favur kontra astenzjonijiet din maddiċ. Amenda 11 dawk ma favur kontra astenzjonijiet din ukoll maddiċ. Amenda 7 dawk ma favur kontra astenzjonijiet din ukoll maddiċ. Mbata amenda 8 dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Di der li għaddit ma nerġa' nivverifika mill-ġdid. Nixtieq niftaħ il-votazzjoni elettronika. nixtieq nagħlaq l-votazzjoni elettronika u nista' ngħid li din għaddiet mod ċar. Ollu jdejkom, ollu jdejkom, moċar. Issa, premessa numru wieħed, dawk ma favur. Premessa I, tajt il-President, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx. Premessa X, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet, ikolli il-verifika mill-ġdid. Niftaħ il-votazzjoni elettronika. Nala il-votazzjoni elettronika. U għaddiet. U issa nistaw naddu għal votazzjoni fuq rezoluzzjoni kollha kemmi minu favur, kontra, astenzjonijiet u nista' ngħidilkom li ġiet adottata. Grazzi tassew. Now we come Issa naddu għall ispjegazzjonijiet tal-voti u nixtin nitlob lil kollegi li ma jixtiqawx jist mi jixtiqux jispjegaw il-votazzjoni tagħhom jistgħu ħallu l-kamra sabiex bekk inkun nistgħu nix l-attenzjoni fuq dawk li ser jitkellmu.